għallu li Edward Zedak ħaj jiġi minn flok Andrea Duda u dana ħajsir mill-11 ta' ġunju tal-2015 u nishti u kol nilqa l-sur Cezak u jina nishti najdilkom u kol li qed taħdmu hawnhekk fil-Parlament fl-organi u ħatimxu skont il-kundizzjonijiet li hemm fir-regolamenti. U Wara u koll li ċeda l-postu Emanuel Glezos, il-Parlament għannota tal-fat li siġu tiegħu huwa battal il bidu ta' 8 ta' Lulju tal-2015 skont ir-regolamenti qed ninforma l-awtoritajiet nazzjonali konċernati u mbagħad wara li ċeda eh, ċedit post ta' Sinjura Marit Paulsen il-Parlament eh, jgħid li dan is-siġġu ta' jkun battal mid-30 ta' Settembru tal-2015 skont ir-regolament jiena ninforma l-awtoritajiet nazzjonali konċernati u 16 ta' Ġunju